lill-Kumitat. Informazzjoni dwar l-immunità, it-tneħħija tal-immunità għal wieħed mill-membri fl-2010, il-President tal- eh, Komitat Juri għalinna li fid-dal ta' rizoluzzjoni tal-Parlament ta' April 2009 fuq l-immunità U regola tal-umanità fil-Polonja l-Kummissat tiegħu ħasbu li dan id-dokument huwa inammissibbli. Punt ieħor fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu komuni konġunt fuq 36 rapport tal-kwittanza budgetarja għall-2008. Il-rapport huwa ta' Sur Liberatski ta' sessjoni tal-budget numru 3. Un għandna rapport ta' Senjura Sender fuq il-Fond ta' svilup. għandna il-rapport ta' Sur Bart Stajs il-budget ġenerali sessjoni wieħed tal-Parlament Ewropew mbagħad għandna rapport tas Sur Czarneski il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja, l-Qorti tal-Awdituri u il-Kumitat Ekonomiku Soċjali, il-Kumitat tal-Reġjuni, l-Ombudsman, il-Supervizur tal-ħarsin tad-data. Imbagħad għandna rapport ta' Veronique Mathieu Mista noqgħod ngħidilkom il-titli ta' 26 ir-rapport kollha kemm huma tiġa qegħdin fuq l-aġenda. 26 wieħed nerġa' ntenni. 26 dokument imħejjim il-kollega tagħna Veronik Mathieu. Nixtieq niftaħ diskussjoni issa u nibdew l-ewwel bir-rapporters tagħna. Is-sur Gaja l-ewwel. Eh, point of order. Point of order. Monsieur President. Iva, Sur President, et nara l-orti tal-awdituri miex edha unek f'dan il-parlament għanna bżon li ikonna il-clearance fuq il-pozizjoni ta' minn naħa tal-orti tal-awdituri. Raġuni għallura hemm il-kunsill eh, mhux qiegħed hawnhekk